il-Parlament se jivvota kontra l-persekuzzjoni tal-omosessuali fi ċeċenja u nitolbu l-autoritajiet biex iwaqfu l-violenza u jillibera dawk li huma fil-ħabs